Ziltrati bħala ħatrit uffiċjali. Issa, skont ir-regola 69 numru 69 eh, ċeft u l-paragrafu jħet regola ta' proċedura, aħna għanna ċertu regoli fuq il-mandati u t-titli ħajkunu publikati fil-minuti ta' din l-laħa. Skont ir-regola 69 ċe paragrafu 2 membri unkella iktar minn membru wieħed fissem il-gruppi politiċi jistaw sa għada f'nofs il-lejl fis-sitta, sitta ta' frar jitolbu illi jibdew negozjati li jistaw waslu għal-vot. Jekk ma jkunx hemm talba lill-Parlament Ewropew biex jibdew in-negozjati, il-kumitati jkun jistgħu jibdewhom dawn negozjati. Nixtieq li ninforma lilkom milli nhar l-erba' jiena firma għat skont il-proċedura leġislativa ordinarja skont ir-regola 78 tar-regola tal-proċedura tal-Parlament Ewropew u t titlu ta' dan lat ħajkun ippubblikat fil-minuta ta' din il-laqa. Skont